jew 40 MT e ma jresqux mozzjoni sabiex e, ikun hemm approvazzjoni b'votazzjoni. Dawk huma l-affarijiet li xtaqt jiena nsemmilkom issa nistgħu ngħaddu għall-aġenda. Din l-aġenda dejla bosta l-agenda ġiet approvata mill-konferenza tal-presidenzi nhar id-9 ta' settembru. Skont artiklu 1 tar ta' regoli ta' proċedura. L-abbozz tal-agenda qiegħed qudiemkom kif tafu għanna biċċa xogħol importanti u l ġimgħa l-oħra kellna smih tal- Kommissarju, illum ħan votaw fuq dawk il-ħatrit. Għada. Jiena nagħti diskors fuq il-prioritajiet politiċi tiegħi għal mandat tiegħi ta' sentejn u nofs. Aħna u koll ħan id-diskutu l-kwistjoni ta' delegazzjonijiet li ħan ħarsu lejja l-lum u nar l-erba ħan diskutu eh, l-aqolja tal-G20 konsidra sa' proposta għal budget tal-2010 u għem punti oħrajn u koll li ħan id-diskutu ġifiri għanna agenda mimlija da' zbajda. Mena, għandur il-punti wara xurxin. għandu l-agenda. Kommenti ġenerali ħan għamel, imma jekk ikun hawn xi ħadd imbagħad eh, li jixtieq jgħaddi xi kumment ikun jista' jgħaddi. ibdew bit-tnejn, jiġifieri llum. Għaw xi kummenti fuq la bozz tal-aġenda għallum. Kummenti mena fuq l-aġenda tal-lum mawx kommenti mena l-agenda għallum għallum it-tnejn ġiet adottata. Is-Sur Golnish tixtieq titkellem? Grazzi Sur President. Jiena ħanżol fil-qosor ħafna. Fil-fatt, Rifakarkom eh, regolament fuq il-konferenza tal-presidenti illi kif fakkartin sur President din tistabilixi l-agenda regolamentana jiprevedi l-konferenza tal-presidenzi tkun mamul ovvjament minnek mill-presidenti tal-gruppi u kif ukoll mir-rappreżentat ta' dawk li mhumiex affiljati. Bħalissa rappreżentat ta' dawk li mhumiex affiljati għadu ma ġiex mażul. Aħna għatta deputati mhux affiljati kitbu fuq din il-ħaġa huma lesti li jiltaqgħu miegħek. Tkun ħaġa tajba jekk inti sur President tlaqqa deputati kollha mhux affiljati u kif sabiex eh, din skont ir-regolament eh, li għandna tkun tista eh, taħtar il-President ħalli deċiżjonijiet ikunu jistgħu jittieħdu minn kulħadd flimkien. Grazzi. Dziękuję bardzo za tą uwagę. Grazzi ħafna dak il-kumment. Jena ħane kuntatja li l-ek u l-kollegi tijek matul din is-sessjoni ħalli nazlu data għal dik il-laqa. Mena l-agenda tal-lum hija adottata. Mena issa naddu t tlieta Kummenti fuq it-tlieta fuq l-abbozz tal-agenda għat-tlieta għat-tlieta bissa l-issa ħadd ma jixtieq jikkummenta allura l-aġenda għat-tlieta hija adottata l-erba issa. Kummenti fuq l-erba. Is-Sur Kombendit. Eżis kollegi, il-konferenza tal-presidenti id-deċidiet permess ta' voti li tqiet fuq l-agenda l-erba il-nomina tal-president tal-kommissjoni. Aħna seri kolna diskussjoni li wara l-ofsinar fuq il-proposti tal-president tal-kommissjoni aħna niproponu illi niposponu l-votazzjoni tal-President tal-Kommissjoni għal raġuni sempliċi minħabba li fit 22 jum ser ikun hemm ir-referendum fl-Irlanda. Dan ir-referendum huwa kruċjali biex jiġi aċċettat jew jiġi rrifjutat it-Trattat tal-Lisbona. Illum stħarriġ li ħareġ għajdilna l-62% tal-Irlandiżi huma lesti li votaw iva. Jiena nqis illi eh, aħna rridu nħarsu l-vot tal-Irlandiżi. Kemm jekk aħna favur kemm aħna kontra trattat tal-Lisbona, imma li tinnomina president taħt it-trattat ta' Nizza ma aħna għandna l-possibilità tal li dak li huwa favur trattat tal-Lisbona li kollom kummissjoni u presidenti nominati taħt it-trattat tal-Lisbona tidrina li hija ħaġa kera li għal 2 għal 21 eh, jum eh, tamil votazzjoni qabel. Ottubru daqt maħna, il-President Pollak għal illi huwa ser jiffirma trattat tal-Lisbona wara il-referendum irlandiż. Il-Qorti Kostituzzjonali ċeka id-dikjerat eh, mod solenni illi hija ħatattiva d-deċiżjoni minħabba li hija B'mod unanimu l-Qorti Kostituzzjonali qalet li trattat jaqbel mal-Kostituzzjoni, ġifiri ġala darba jkun hemm ratifikazzjoni fil-Polonja u ġadwar jkun hemm ratifikazzjoni fl-Irlanda eh, il-Repubblika Ċeka eh, tajtiva. L-identità tal-Parlament Ewropew li għandu l-identità tiegħu fin-nofs. U għalhekk illa jiena nitlobkom eżis kollegi illi ma nivutawx la fuq Sur Barroso imma li nivutaw wara eh, l-Irlandiżi u nipposponaw l-elezzjoni eh, li ħan ħanamlu l-lum. Imbagħad nagħmlu l-elezzjoni wara jekk ikun bżonn. Eh, panie Przewodniczący, ja nie chciałem Sur Kombendit. Ma xtaqx nitfilek il-mikrofonu. Imma kif ta' fint. Is-soltu minuta ikun hemm biex dak li kun jitkellem favur mozzjoni, inti ħadżux minuta u nofs. Madan kollu, għal benefiċċju tal-membri l-ġodda hawnhekk nixtieq li il-mexxejja tal-gruppi oħrajn nixtieq li jimxu mar-regoli dwar il-ħinijiet allokati għal-kellima. Ma waqqaftekx ma ħatlekx il-mikrofonu. Aktar il-qudiem jekk joġobkom żommu mal-ħin allokat. Is-Sur Schulz issa. Grazzi ħafna sur President il-kollega tiegħi sur Kon Bendit għamel proposta illi il-grupp tiegħi għajjem fil-konferenza tal-President il-ġimgħa l-oħra U għamilna ekka għax aħna edna illi il-referendum irlandiż huwa kwistjoni importanti, imma kwistjoni li hemm fin-nofs mhix Wieħed irid jara li jkun hemm bażi soda għal sawrin tal-Kummissjoni. Aħna eh, komunità ta' liġi, hekk sejjaħ li l l-Unjoni Ewropea. Irdu nibbażaw ruħna fuq liġi applikabli bħalissa li liġi li fis-seħja trattat ta' Nizza m'hemmx għażl oħra irdu naħdmu bit-trattat ta' Nizza mal-President u mal-Kummissarji kollha. Jekk il-Kunsill jiddeċidi illi jimxi mal- xewqat tal-sur kombendit. Ser ikolna membru tal-president li ġi elet tal-komissjoni li jiġi elet taħt trattat u l-membri tal-komissjoni jiġu eletti taħt trattat ieħor. Hemm din il konfizjoni fil-Konsil għalhekk aħnedna illi il-votazzjoni għandha tiġi posposta. Sur Schulz kjoġbok? għalu il-President, issa Sir Schulz. Il-President eh, kjożbok li nizoċ minuti li għat li għandi. Aħna tal-fem għallura illi il-posponiment huwa meħtieġ imma mhux għal raġunijiet li tressa il sur Combendit u nitolbu illi kun appoġġat, li l-proposta tkun appoġġata imma mhux għal raġunijiet u raġunijiet tagħna. Grazzi ħafna lis-Sur Schulz. Signori. Xaħat forsi jista mena jista jitkellem kontra il-mozzjoni s-sur tkellem tala biex jitkellem biex jitkellem kontra. Zoċ minuti u nos. President jina dejjem kif ta' fint nizomma l-ħimet nitkellem. L-għonet ma s-sax nifem l-sur kompendit. Tiġar eh, eh, dan talab Eh, li ikun hemm posponiment tal-ħatra tal-Parlament Ewropew li kieku kellu jimxi sew eh, biex dan isir taħt it-Trattat tal-Lisbona. U minħabba llum għandna Nizza fil-Parlament Ewropew aħna qed nitolbu sabiex it-Trattat ta' Nizza jiġi applikat sakemm it-Trattat tal-Lisbona jidħol fis-seħ. U jiena nitlob ukoll. Nixtieq nitlob ukoll li qabel ma nerġgħu nivotaw fuq Barroso nħarsu regoli sal-aħħar il-Parlament Ewropew għandu eh, ikun jista' jivvota fuq eh, Barroso taħt it-Trattat ta' Lisbona jekk ikun hemm it-Trattat tal Lisbona x'inkella ma nkunux koerenti. Imma sabiex aħna ikollna kummissjoni u ħanitlob din il-ħaġa għada, nitlob sabiex il-Kunsill wara l-elezzjonijiet ta' 2 Ottubru nkunu nistgħu nwafqu kummissjoni fuq trattat li jeżisti ġifiri Nizza. U bat niddiskutu meta jasal il-waqt eh, trattat ta' Lisbona. Meta s-sur konvendet ikun konvinċa l sur Klaus biex jiffirma u minħabba li għales li jagħmel hekk dan ser jagħmel dan malar kemm jista' jkun. Imbagħad eh, aħna eh, naħtru il-Kummissjoni fuq Lisbona u jkun għall parlamentu kolli jimxi ma' Lisbona. Għax inkella ma nimxux, għanna bżon kommissjoni li taħdem fuq il-krizi, fuq Kopenhagen u kuftaf, għad baqa zmin, mux ħazil sabiex il-komissarji kolla u il-komissar u il-komissjoni u il-komissarji kunu għedin jaħdmu. Il-grupp tija għalek li huwa grupp responsabli għed jitlob sabiex aħna nirvutaw l-erba għal-president tal-komissjoni. Bardzo, bardzo dziękuję. Grazie ħafna. Grazie afna Trudeau. <clears throat> Issa smajna kellima favur u kontra l-mozzjoni. Dakum, regoli għanna ħna bħi kun nistaw nid mozzjoni issa nishtiq li nivvotaw fuqa. O, i tak jest, to będzie głosowanie elektroniczne. Ġviri, il-mozzjoni tal-ħodor li votazzjoni nominali. Votazzjoni fetħet. Czy wszyscy oddali głosy? Kulħat wota. Grazzi ħafna. Votazzjoni għalet. Mela votaw 397 favur 135 kontra 248 u 14 astenew.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 imma il-butuna ma xeliċ. Pevi. Nishti għallura li l-votja jitħol fil-minuti. Eh, votajt favur jew kontra? Tittajdinna. Votajt favur jew kontra, signora? Favur, favur jena votajt. Odpowiednio zakwalifikować. Ale takim wotacjon, vot favur, tak u importanti. Dak kien vot favur li ma tantx biddel ir-riżultat. Madana kollu il-mozzjoni ma għaddiċ. Xaħti hoċ ta' jitkellem. Ok, Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzi... Grazie ħafna. bok, suxaw. No, Mr. Sire sitting over there. Uh, yeah, I have, I have this... Jena kelli l-istess problema, Mr. President, il-magna tiegħi ma ħadmitx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 Mr. President? Yeah. Sur President. Jena u koll nishtiq ninformak li l-magnati għajma funzjonaċ. U jena xtaqt nifota favur il-mozzjoni. Għalla voli għam magnati għajma ħadmimx. Grazzi, mela, favur. Ħadna nota. E, proszę Państwa, ja chciałem, chciałem podjąć zgodnie ze swoimi uprawnieniami. Signori. ħaniħu deċiżjoni li jien għandi dritt nagħmel bħala President inħabba li kien maġġoranza ċara favu kontra il-mozzjoni imma mill-li jider għatem nis li għet jitolbu jishtiqu jitkelmu li probabilment biex għajdu l-magna tal-vot taħħom ma kħed taħdem sew nishtiq li tibatu il-votazzjoni taħkom bil-miktub biex nkunu nistaw nżidu għom ċifra li għanna għal-votazzjoni kapaċi tbiddel xi ftit imma naħseb li eh, riżultat aħħar ile. Eh, il-maġġoranza tat kienet ċara li eh, alla volja kien hemm ċerta voti magni ma ħadmux ma ħsibx li ħad biddel il-votazzjoni. Jekk jogħġobkom informawna bil-miktub. Issa l-aġenna għal l-erba din approvata l-ħamis kommenti fuq il-ħamis mela ek approvajna l-agenda kollha għal din il-ġimgħa. Nistgħu issa nkomplu fuq l-ewwel punt li għandna fuq l-aġenda tagħna llum. U ngħaddi il-kelma il vice President Pitelli. Thank you. Care colleghe, cari colleghi, buonasera a tutti. Aziz kollegi, nsellimkom. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa votazzjoni fuq proposta l deċiżjoni dwar il numru ta' membri fid-delegazzjonijiet interparlamentari.